azzjoni għal mandat tal-Kumitat Speċjali fuq il-Kriminalità Organizzata, l-Korruzzjoni u l-ħasil tal-flus, il-krim. Bħalissa l-iskadenza hija l-31 ta' Marzu tal-2013. Il-proposta hija li jkun hemm estensjoni ta' dan sa 30 ta' Settembru 2013 skont ir-regola tal-184. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet għal din ir-rakkomandazzjoni, inqis din ir-rekomandazzjoni tal-estensjoni tal-mandat bħala approvata. Memx oġġezzjonijiet mela approvata sa 30 ta' settembru 2013. Sur Tavares, President, fuq din l-estensjoni tal-mandat tal-Kumitat Speċjali Krim, li jiena viċi-president tiegħu kien hemm il-President Sonja Alfano fil-fatt u jien nixtieq ngħid li l-HSBC kellhom maħalsu biljun punt nejn, miljun u żewġ miljun euro bħala Eh, waħda mill-petizzjonijiet u aħna ridna noħolqu fond mill-flajes li jiġu mill-ħasil tal-flus. Dan hija attività sekondarja li ħafna drabi twassal għal ħasil tal-flus fej kien hemm fuq is-suq primarju jkun hemm ħafna flejes involutu għalhekk nixtiequ l-kumitat speċjali jkun involut f'dan ix-xogħol. Dan lan sur varex, importanti li nidbattu b'mod dettaljat fuq l-aspetti kollha li inti semmejt. Issa l-aħħar avviż minn ħatijaj bħala President Anzi, hemm kollega jitkellem jek jozbu. Grazzi, President. Jina President ta' dan il-Kumitat Speċjali li grazzi għal dan il-konsens tal-plenarja irċiva l-estensjoni tal-mandat. Nishtiq nirringrazzja l-kollegi kollha fuq kollox taqt nirrafkom li minnar l-tlita li għadda sal-ġimma jina kont Washington kelli kuntatti mal-mexxejja tal-Dipartimenti tal-Teżor, tal ġustizja u tal-FBI u huma wkoll mhux biss l-istituzzjonijiet u l-organizmi għal ġlida kontra l-korruzzjoni, l-kriminalità organizzata u l-ħasil tal-flus fuq livell Ewropew, anke fl-Istati Uniti huma b'sebajnejn u għandhom ħafna stennijiet minn dan il-kumitat. Apprezzaw ferm ix-xogħol enormi li diġà għamlet din għamel dan il-kumitat, 20 laqa ta' xogħol eh, u nafru ħafna xogħol u għalhekk nirringrazzjakom tal fiduċja Grazzi, Signora Alfano, jgħid il-President lek kull suċċess b'din l-estensjoni tal-mandat tal-Kumitat Krim. il bira wara l-ofsenar, il-Viċi President